daw għan nifuta wara eh, li nispiċaw mid-dibattitu fuq. Issa immiss il-punt ta' Sirja u l-gruppi vulnerabili f'dan il-pajis. L-ONET għan għaddi mikrofonu l-awturi l-Sur Bilen għal żewġ minuti. Grazie ħafna, President. Il-konflitt fis-Sirja tiġa Eh, minħabba fih inqatlu eluf ta' nies u eh, konna xida ta' eh, l-autoritajiet li jużaw il- mm, arbi tal-irda tal-massa kontra iċ-ċittadini tagħhom għanna nkunu sistematiċi fil-talbitana biex inneħħu lil baxara sadda hemm ukoll issa eh, ħafna każijiet ta' persekuzzjoni tal-insara fis-Sirja. Il-ġihadis il-ġihad u eh, eh, li huma finanzjati minn ħafna NGOs kizbu issa il-miri tagħhom. jiġifieri il-tneħija tal-popolazzjoni tal-insara eh, jiena nħossni tas-sow mm, disgustat b'din it-tip ta' dawn l-attakki li qed isiru fuq dawn il-nies um, vulnerabbli ma nistawx inħallu dan it-tixrid ta' dem u għana nkunu attivi fl-azzjoni tagħna Ewropea f'din iż-żona. Il-vant mux daqsak il-bot mill-Ewropa u l-imsieħba tagħna bħalma hija t-Turkija huma l-allejati tagħna u tiġà ħadu numru kbir ta' refugġati mis-Sirja. Jiena lek qed insejjaħ lilkom issa biex taġġixxu issa biex twaqfu dawn l-atti ta' diskriminazzjoni biex twaqfu darba għal dejjem dan il-konflitt jiddispjaċini illi um, Fader van der Lucht illi inqatel wera eh, solidarieta mal eh, Hans u eh, inqatel u minn qatlu għandu jinqabatu jittella il-qorti u dim il-ġustizzja. Grazzi l issur Bilan, l-Sur Balderissa. Grazzi ħafna President. Eh, Fader Franz van der Lucht eh, madux mana, madux jiex mal eh, nies li jiexu forms il-komunità dejjem tonqos tal-insara f'din iż-żona u e, dan inqatel e, u kienet telfa kbira din e, telfa għal serja tal-ġejjeni u għalina u kol għax dan kien bniedem bi spiritu nisrani indipendenti u l-istajna nitalmu ħafna minnu fil-biddu tal-violenza u għara il-tedida tal-satanizmu mm, u fil-rezoluzzjoni għanna nsemmu li jista' jkun li anka aħna għanna tort eh, b'dak li seħ l-avvenimenti eh, illi saru fil-belt ta' Kassab fil-naħa tal-grigal tal-pajis ma jgħid xej fuq l-involviment ta' torok fuq eh, f'dawn l-attakki fuq il-gruppi ankarmeni. armeni dawk illi jirnexxilhom um, eh, jissopravivu il ġenoċidu tal-1917 issa ħajkollhom jerġgħu jaħarbu u għandna ninvestigaw ir-rwol tat-Turkija fil-attakk terribli ta' Kasab. It-Turkija wara kollox huwa stat kandidat imma jiena kultant nibża illi hemm xi tabu fl-Ewropa dwar dan l-atteġġament ta' Ankara. Grazzi ħafna l-Sur Posolt għal minuta u nofs. President, illum għanna naħsbu dwar il-martri insara fis-Sirja specialment il-reverendu Van Delucht, Fader Van Delucht ħafna vittmi f'dan il-qtil u hemm żewġ forzi separati minnaħa illi għanna l-reġim ta' Assad. Unbatem l-oppozizjoni illi huwa grupp ta' persuni illi jridu iwaqfu Repubblika Islamika fis-Sirja u bej nietom dawn iż-żewġ forzi militari għandek serje ta' gruppi f'minoranza fosthom dawk insara u aħna fl-Ewropa irridu nipprovaw nimmoderaw id-dialogu Eh, dwar dak illi qed iseħ fis-Sirja. Irridu nqogħdu attenti biex ehm, nwaqfu din it-tiranija illi hemm irridu nitkellmu eh, kemm ma' reġim u kemm mal-gruppi opposti biex forsi naslu għal ehm, eh, żmien ta' tranzizzjoni paċifiku. Nixtieq nirringrazza li dawk kollha li dawk kollha li għamlu din ir-reżoluzzjoni qed jitolbu għal paċi fis-Sirja. l onor l-Revali Kaiser issa. Grazzi, President, din hija raba darba li qegħdin eh, nagħmlu rezoluzzjoni fuq is-Sirja wara dak li il-falliment tal-Ġiniva 2 u Em, ftit però li ċans li rezoluzzjoni bħal din ħadbiddel xi ħaġa mit-terror, mill-orrur li qed isir f'dan il-pajjiż. Imma Eh, xorta waħda għanna bżonna din ir Dema dejjem aħjar milli wieħed jibqa' seket eh, dwar l-atroċitajiet li qed iseħħu hemmhekk. Jiena naħseb eh, jina naħseb dwar Zajtun li kien attivista li rifjuta li jitlaq mis-Sirja u u issa din rifjutatu din saġiet maħtufa anka bil-familja b'kollox. U anka il-reverendu Paolo Dalio u li beda anka kruċata kien għall-lajnuna dan eh, għal-kem kien telaq minn hemm marlura fis sirja imma minn dak iż-żmien law ma smajniex biħbaru u eh, il reverendu van der Lucht li eh, en l kulħadd ta' kull dan telef ħajtu. Wara dawn l-ismijiet hemm numru ta' nisa u rġiel illi taw ħajjithom biex il-possibilta u tama tal-liberta illi l-ewwel rajna fl-2011 eh, ma tiġix tradita u biex jaqsam ukoll is-sofferenza mal-popolazzjoni ma mill-2011 li lawn kienem dan ir-riħta bidla l-ewwel il-fenomenu malbut mal-persekuzzjoni u l-konflitt il qed jaffettwa ħafna lil dawn il-minoranzi fis-Sirja illi anka eh, minħabba reġim marru għall-ar. U ma nistawx ninjoraw dawn l-affarijiet, ma nistawx eh, ninjoraw eh, dan il-qtil il-qed isir anka fil-malula kontra dawn il-persuni minħabba fit-twemmin tagħhom. Jiena mort fil-fatt fis-Sirja u anka iltqajt ma xi eh, familjari tal-vittmi biex insib biex nitkixxef dwar dak l-atroċitajiet li saru. Eh, mort f'ħafna bliet differenti eh, anka fil-belt ta' kasat li hija belt strateġika. Mhix biss um, eh, ma kienx hemm din mhix biss operazzjoni militari imma hija belt reliġjuża. Issa hemm ħafna gruppi terrorizzati finanzjati tajjeb gruppi tal-ġihad kriminali Għalek issa il dawn il-minoranzi huma maqsu huma maqbudin bejn daw iż-żewġ um, forzi il-delirium tal-ġihad u um, l-armata tal-gvern. dan il-moviment ta' terroristi jakwista profet minn dan il-kajos u joħloq din it-teddida mhux biss għal pajjiż u anka għal uh, l-Ewropa l-ġejjini. Min qed il-finanzi? Dawn huma huma eh, f'mira etnika huwa għalhekk aħna għadin fid-dover li nħarsu dawn il-komunitajiet. Jiena nixtieq li l kollegi li qasmu miħaj dan eh, il-mument eh, f'din is-sezzjoni għax bnejna pontijiet bejn il-gruppi politiċi u għalek eh, kien privileġġa li għalini nikontribuċi f'dan ix-xolt. Onorevoli Posselt. Grazie, eh, signora Sciarpa. Grazie, President Kommissarju, kollegi. Ħanerġaw nagħlqu eh, il-mandat tagħna b'reżoluzzjoni. Għandna bżonn ħafna aktar imma irridu nagħmlu kontrast bdejn l-orru li hemm f'dan it-territorju u dak li qed isir bir-reżoluzzjonijiet eh, Nirridu naraw kem u għanna għadba għanna x'namlu biex niproteġu id-drittijiet tal-bnidem. Il-maġġoranza ta' ċittadini jixtiequ illi l-Unjoni tipproteġi id drittijiet tal-bnidem b'aktar minn 150,000 ruħ maqtula, 6.5 miljon persuni bla dar aktar minn 2.5 miljun ruħ bar eh, eh, eh, ċittadin Sirjan jiexu f'pajjiżi ġirin, ma nafx baqa biex ikkonvinċina. Lum qed nitkellmu dwar il-minoranzi u l-pożizzjonijiet vulnerabbli tagħhom. dawn il-minoritajiet, minoranzi etniċi, nisa, tfal qed isofru ħafna minħabba li huma maqbudin bejn il-ġihad u il-reġim. il ġihad u il il ġihad u il reġim Nishti insemmi l-reverendu um, van der Lucht illi miet um, fil-7 april ta' din is-sena l-attivisti differenti ta' kull grupp qed ikunu vittma ta' din il-kriżi u anka il-razin razan li kien rebaħ il-premju Sakarov ġi maħtuf ġiet maħtufa fl-imkien ma' raġel tagħha u ma' żewġ attivisti aktar minn erba' xhur ilu u aħna nitolbu l-ħelsin tagħha il-reġim ta' Assad e, e, uża dan kollu pala strateġija ta' sopravivenza irridu nqodu attenti biex ma nefasizzawx id-differenzi u eh, nejnu forsi xi minoranza minn flok oħra. Id-drittijiet tal-minoranzi huma marbuta fl-imkien għax huma marbuta ma' drittijiet ehm, fundamentali oħra bħal libertà, l-ugwaljanza, sigurtà u dritt tal-libertà tal-espressjoni. Biex negozzjaw paċi rridu ninvolvu lil kulħadd anka l-Iran, l-Stati tal-Golf, Arbi u anka Russja. Baqanna ħafna biex dawn iċ-ċittadini kun jisaw jgħixu tassew fil-libertà u fil-paċi. Għal żewġ minuti sin l-Onorevol Susa. Grazie ħafna, President. fil-fat adottajna ħafna rezoluzzjonijiet fuq Sirja f'dawn l-aħħar snin, ovvjament meta nitkellmu dwar il-komunitajiet vulnerabbli ma jfissirx illi aħna ħan iskludu iċ-ċittadini l-oħra ta' Sirja mill-konsiderazzjoni tagħna dawn kollu ma sposti għal periklu. Hemm assistenza għal ċittadini Ewropej, 3 miljon minnhom issa qegħdin barra minn pajjiżhom u jgħixu f'pajjiżi ġirien. X'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea u l-Ewropa? B'mod partikolari jiena inkwitata fuq il-popolazzjoni kurda mux għax l-oħrajn ma jistoqilom xirrispettana, imma em, dawn il-gruppi partikolari eh, li għanna għajnejna fuqom, dawn il din il-popolazzjoni kurda teħx fuq il-frontiera bej eh, mal-Iraq u għalek għandhom zona għajnuna eh, umanitarja minna ħatana irridu insaħu u nsejħu kol l-gvern sirjan biex jirrispetta l-minoranzi kollha fil-pajis fil-rigward tal- minoranza palestinjani, hemm nofs miljun palestinjani li kienu refugġati fis sirja u issa ħajkollhom itilqu mis-Sirja biex jgħixu f'pajjiżi ġirien. Ħafna minnhom qegħdin fil-Libanu. Mhux biss il-Palestinjani manka refugġati Sirjani. Dan ifisser illi l-lajnuna umanitarja tal-Unjoni tittinata imma sissa eh, mhix qiegħda tgħaddi minħabba li m'hemmx rieda politika biżejjed qawwija biżejjed imma anka minħabba ċertu konvenjenzi politiċi li jeżistu. Per eżempju fil- fil-kamp ta' Armuk fejn hemm il-refuġati Palestinjani fil-Libanu. fil libanu Dawn il-Palestinani huma maluqa fil-kamp tagħhom u minna għandhom il-gvern eh, eh, u minna l oħra hemm u eh, persuni oħra li qed imexxu l-kamp li lihom qed poġġew f'pożizzjoni żvantaġġjata. Plus kemm se Grazzi tassa, Kif intqal? Illum fis-Sirja m'hemmx komunità waħda li waħda li mhijiex vulnerabbli. Kemm minn reġim tal-Assad, minn mindu Assad reġim tiegħu iddeċidew illi waqfu demokrazija leġittima jew aspirazzjonijiet demokrazija leġittimi tan-nies tiegħu. Il-gruppi kollha tistatitik is-soċjetà huma mezza huwa hija violenza li qed smur mill-ħażin għall-ar li ma ħadd qatt eluf ta' rifuġati, miljuni mingħajr dar, kelkem tkeċċew minn djarhom. Eh, skejjel, sptarijiet, koċċessjonijiet f'tal funerali, dawn kollha tiġu immirati, mezzi ta' violenza kifra u tal-waħx, l-użu tal-armi kimiċi u naraw illi bramel mill-mlijin TNT din jintużaw bħala bombi biex jagħmlu kem jista' jkun ħsara possibbli u jindarbu n-nies mod iktar eh, perikolu iktar eh, terribli li l-wet jista' jimmaġina. Użu sistematiku ta' dawn il-mezzi bħala armi ta' oppressjoni u tortura. Il-ġim ta' sadu huwa wieħed til u li qed jeddet il-komunitajiet kollha fis-Sirja u medda wkoll mill-proliferazzjoni ta' ġihadisti paramilitari. M'għandix biżejt aġġettivi biex inkopri spettru kollu ta' realtà emmek, imma l-Arameni, Sarkazi, il-Kordi, l in Insara, kif ukoll oħrajn dawn kollha e, huma komunitajiet illi ser jikisbu protezzjoni biss ġela darba Sirja tkun demokratika u ħilsa li tirrispetta id-diversità u il-ġittijiet individwali. Xista tagħmel l-Ewropa? li ftit appoġġa l-Oppożizzjoni Demokratika. Minkejja nuqqasajiet tagħha l-Oppożizzjoni hija lesta li tiżen negozja u qed tagħmel kull sforz biex tipprova iżomm eh, kemm jista' jkun ċertu ammont ta' konsistenza. Grazzi Rinveri Saje. Grazzi tassew. Milux l-Ewropa kienu għadin jitkellmu fuq l-Ukrajna, importanti li f'dan id-dibattitu aħna wkoll Nasbu sew dwar il-krizi fis-Sirja esattament kif se nagħmlu dwar din il-krizi. Ħafna nsar madwar l-Ewropa eh, ħadd biex eh, jiċċelebraw il-qoddis fil-knejjes imma f'dawn il-bliet pal dawn pal minn fis-Sirja dawn għadhom qed jiġu persegwitati u palma qed qalu ħafna minn ħafna kollegi. Hawnhekk kien jitkellmu dwar minoritajiet kollha, gruppi politiċi kollha. Il-Human Rights Watch tkellmu ħafna dwar kemm wiesa u mifruxa u kif qed iwaqfu mill lajnuna qed tmur fl il-monitorit. Per eżempju hemm kamp partikolari fejn hemm xi miljun persuna li qed jgħixu f'dan il-kamp dej Turkija, issir hemmhekk waqfet illi jitlu l-għajnuna essenzjali lil dan nies. Jaċċini la veri po. President? Il-konflitt fi Sirja ħoloq katastrofi umanitarja li ma bħala fl-istorja riċenti. Is-sitwazzjoni fis Sirja hija magħmula minn komunitajiet etniċi u reliġjużi differenti taħt ġeddida partikolari huma minoritajiet reliġjużi differenti hemmhekk. Is-Sirja l-ħolqot minn diversità mamula minn taħlita ta' kulturi differenti u identitajiet differenti u dawn id-dun ġidu mħarsa il-rexej religjużi varji u ma għandhom ir-responsabilta li jiġildu kontra l-estremizmu u l-violenza u jipromovu tolleranza u memx punt li jekk aħna bħala l-Ewropea jkollna valuri jekk ma naddux mill-klima l-fatti. Għana ma nistawx intemmu l-krizi fis sirja ħafna raġunijiet, iżda irridu nirġixxu għal krizi tar rifugġati aħna irridu nirġixxu għal drittijiet tal-bniednem. Bażiċi. Grazzi il-Sinjora Bilbao Barantika. 450.000 miljon, 6.5 miljon persuna ġew sfollati, 3.6 miljon rifugġat, minoritajiet etnika reliġjuża, mod partikolari ġew medda, il-fuq minn 500 rifugjat palestinjan dawn u għonnom u koll fostom numri enormi ta' tfal, tfal u nisa u koll jibatu minn iġarbu ta' sessuali, miljoni ta' tfal li ġew abbandonati fit-toroq, miljoni ta' tfal li ma jmorrux l-iskola xejn. Tif, til, dini dan huwa l-wirt ta' Sirja palissa. U l-miżuri li qegħdin jieħdu mill-gruppi estremisti huma tal-waċ u aħna rridu naraw illi hemm proċess politiku internazzjonali li proffri protezzjoni għal dawn il-gruppi kollha ta' soċjetà li semmejt. Il-reati li jsiru jtiġu kastigati jridu naraw illi aħna rridu ninvestu u nintervjenu permezz tal linji ta' politika differenti biex maqfu minn politika seħet ta' qudiem. Id-dialogu u l-pluralità hija essenzjali hawnhekk l-aħjar għodda kon u arma kontra tankijiet ta' gwerra. Ta' mux qed nitkellmu dwar xi ħaġa ta' darba. Isango den esperanzas. Mi jesker. Vielen Dank, Frau Kollegin Bilbao Barandika. Es folgt nun für eine Minute Herr Kollege Klute. Grazzi, Reveli Kruta. Grazzi. Aħna qegħdin inħarsu bir għalin situazzjoni fis-Sirja. U bħal tant violenta u problemi f'dak il-pajjiż, situazzjoni sitwazzjoni drammatika, imma hemm sma fejn hemm tama il-Kurdi fis-Sirja ta' fuq sissa limitaw il-violenza. U batu u waqfu struttura bażika fondamentali. Ifisser illi hemm xi miljun ruħ illi marru hemmhekk għal rifuġjati Issa però ġew iżolati u ma jistax jidħol għajnuna umanitarja li u ma jistax naċċettaw għadi. Dawn ir-raġuni li huma fuq il-frontiera mat-Turkija. Irridu nippruvaw ngħinuha. Il-Turkija membru kandidat għall-Unjoni Ewropea, l rridu niftu dan ir-reġun tal-Kordi biex nippruvaw naddu hemm għall-għajnuna, biex nadbatu l-għajnuna. Dinja, dan huwa l-appell tiegħi għal-Gvern Tork li ngħinu f'dan il-kwistjoni, grazzi. Grazzi sur Krute. Issa l-minuta is-Sur Griffin, Sur President. Il- id-destin ta' dawn minoritajiet huwa terribli. Min mindu, għal min min ħarbu, jiena mort is-Sirja darbtej sajf li għadda u ktib titra li l-Gvern Sirjan bad biex jipprova jbiddel il-vot tal-Parlament tal parlament tal l Unit kontra kampanja ta' bombardjar li kien kiku jaqtol iktar vitmina ċentina meta kont hemmhekk intqajt ma' ħafna l u zulbani, insara u għal-għajt u nista' nidilkom li ħafna minnkom inġelu li jħorġu minn djarhom minn l-istess terroristi ġihadi li l-Unja Ewropea għamlet ħafna biex ċejn. Jekk intom tassew portakom minn nista' Sirja jridu taraw illi żjonisti u l-SIA ma jkunu ma l armi lill merċenarji u illi jimorru kontra l qatar u oħrajn illi qegħdin jagħtu l-fondi lil dawn il-gruppi il-bi eh, minħabba fihom kellhom jħarbu minn darhom dawn il-Sunni moderati, Musulmani u Insara. Grazzi. Is-sux taċni minuta. Grazzi. Jiena nappoġġa biss din riżoluzzjoni, sforzi kollha tal-komunità internazzjonali biex jiprofaw insibu soluzzjoni mill-aktar fisa din is-sitwazzjoni mwera fis-Sirja. Hemm reati li qegħdin isiru miżewġ naħatta naħat ta' dan il-konflitt, miljuni ta' persuni innoċenti li qed jiġu vittimizzati, nax l-elf ruħ li qegħdin jħarbu fil ġibar is sirja u diġà 2.6 miljun illi huma sfollati esternament, 6.5 internament, il-kriżi monetarja qiegħda titla fil-qċata tal-iktar dizastri eh, tal wax eh, tal-żminijiet moderni. Kulħat huwa anki fil-mira tal-violenza, anki l-minoritajiet li huma l-insara, il tfal in-nisa. Aħna rridu nsibu soluzzjoni demokratika, politika billi kunem il-kunim eh, wizna mill-komunità politika internazzjonali. Aħna wkoll irridu nipruvaw nitkellmu ma żewġ naħat ta' dan il-konflitt politiku. Grazzi. Danka kollegi Stasni, s-folk nun fra kollegin. Grazzi tassew, issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Enchin. Grazzi tassew, Sur President. Aħna nikkundanaw il-ksur tal liġi umanitarja internazzjonali u drittijiet tal-bniedem fis-Sirja u anki violenza kontra il-membri ta' minoritajiet etniċi u reliġjużi. Din hija sitwazzjoni komplessa ferm u għalhekk sabiex aħna nkunu nistgħu niksbu soluzzjoni l-impenn ta' kulħadd huwa neċessarju. Għanna li garantixxu drittijiet ugwali li ċittadini kollha rispettivament mill-twemmin tagħhom. Anki r-wol tan-nisa għandu jiġi misħuq il-politika tagħna lejn is-Sirja għandha tkun verament rigoruża. Toleranza zero għal dak li għandu xieqsam ma' l-violenza kontra n-nisa, sfruttament sessuali anka fost it-tfal u għalhekk aħna għandna nkomplu nejnu l lajnuna umanitarja. Aħna jiena nixtieq ukoll nsemmi mill-ġdid li għandna nebatu l-każ qudiem il-Qorti Kriminali Internazzjonali. Grazzi tassew, issa nati daħb tal-proċida l-kħġdija, jwa għonek għandi aktar tal-bit mill kemm għandna ħin disponibbli u nagħti l-kelma l-Honorable Dipt. Grazzi tassew. L-isforzi kollha li jittihdu sissa blan li inaqsu il-kriżi ċivili, il-kriżi tas-Sirja kienu għal xejn. Nofs il-popolazzjoni ta' Sirja, ġifri ref interni, dan kollu jwassal għal talba biex wieħed jieħu reazzjoni għal dan kollu mal-minoritajiet li qed jiġu persekwitati l-aktar. Il-Kristjani aħna rridu nitolbu lill komunità internazzjonali sabiex tiħu azzjoni, jekk aħna nqoddu nistennew kemm il-konflitt jiqaf dak il-każ mhux se jkun fada l-minoritajiet biex nipproteġu, pereżempju il-minorità tar-Raminija jiena kont qiegħed preżenti fis-Sirja din hija komunità ta' madwar 2000 eh, eh, u nofs persuna li jitkellmu il-lingwa li kien jitkellem Kristu għalek ridu nħarsuhom. Grazzi tassew, is-sena il-kelma l onorevli Sigadi. Grazzi tassew, Sur President. Jina, nishtiq najt li jien ninsab verament dispjaċut bil-mod kif l-Unjoni Ewropea qiegħda tindirizza l-kwistjoni tas-Sirja. L-Unjoni Ewropea mhux qed tkun vera magħha nfisha. Aħna nafu l-koll li l-Unjoni Ewropea ma indaħliġ biex isservi biss l-istati membri ta' l-Unjoni Ewropea ma anka biex tħares id-drittijiet tal-bniedem. Jena naf li xini situazzjoni ta' Sirja u naf li waħda diffiċli ferm. U mijiet ta' eluf inqatlu u tilfu ħajjithom u hemm bosta gruppi żgħar, gruppi etniċi, u hemm gruppi interni u koll din jiġġieldu ma' xulxin u naf li s-sitwazzjoni tas Sirja qiegħda tipperikola il-ċansijiet għal paċi fil-vant nofsani. U allura dak li għandha tagħmel l-Unjoni Ewropea u li tipprova taħdem aktar. Għandha taħdem aktar sabiex bekk tħares u ġilet u tiġilet ta' drittijiet tal bnidem fis-Sirja U din hija talba tiegħi jien nixtieq li l-Unjoni Ewropea tkompli tiġġieled għal dan il-għan. Grazzi tassew, issa nagħti il-kelma l-Onorevoli Sonic u mbagħad nifqu hawnhekk bil-proċedura taħt il-KGI. Grazzi tassew, grazzi, Sur President. Dawn l-aħħar xhur aħna nistgħu naraw aktar estremisti, iżlamisti estremi, estremisti li din jattakkaw il-minoritajiet reliġjużi fis-Sirja hemm atti ta' violenza bbażati fuq eh, s sessualità ki anki attakki fuq in-nisa u t-tfal. Kif ukoll persekuzzjoni ta' ġurnalisti u persuni reliġjużi. Jiena nappella lill awtoritajiet tas Sirja sabiex jipproteġu dawn il-vitmi kollha. Nixtieq ukoll nixbet l-attenzjoni li l-konflitt jemet jizdiet. Il-numru tal-vitmi qed juri li di mhix biss kwistjoni mhix gwerra politika m'għandha dimensjoni tetniċi u reliġjużi. U dan qed narawh eh, jirriżulta fis-sofferenza ta' bosta persuni. Grazzi. Grazzi tassew, grazzi tassew l-Onorevoli Sonic. Is-sanattu emmek temmejna l-proċedura keġdijaj u sanat il-kelma l-Kummissarju Almunja jek joġbok. Grazie tassew sur President, membri onorevoli, il-Kommissjoni tilqa il-rezoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni tas Sirja mo partikolari biex nappoġġaw l-aktar komunitajiet vulnerabli f'dan il-pajjiż. Is-sitwazzjoni fis-Sirja qed kompli issir waħda diffiċli u il-gwerra ċivili għaddejja u ma jidirx li wasalit, wasalna tmim tagħha u l-komunità internazzjonali qalet bitċar il-riżoluzzjoni tal- biex nishtu l-attenzjoni fuq id-diskussjoni ta' Ġeniva, però il-gvern ta' Assad qed jaħseb iktar fuq l-elezzjonijiet tagħhom stess. L-elezzjonijiet però ser ikunu ċajta u mhux ser ikollhom kredibilità. Fl-istess waqt il-violenza tal-reġim tal Assad u kol attira forzi radikali li għedin jirriżortu għal tattiċi terroristiċi kif rajna f'dan l-axar fl-attak fuq il-belt Sirjana ta' Kassa. Il-rappresentant Olja Ashton kemm il-darba qalet li u talbet lil dawn il-ġelida biex iħallu l-Sirja u biex il- l-ġellida esterni u koll ħallu din il ġellida Bħalissa reġim tal-Assad qed jappoġġa u jisserra fuq appoġġ estern u dan jista' jwassal għal diffikulta biex tintlaħaq soluzzjoni Sirjana aħna tinkomplu naħdmu mal-partijiet kollha interessati sabiex niksbu proċess politiku però il- situazzjoni ta' Sirjani qed kompli sejra l-ar. L-Unjoni Ewropea jinvoluta fuq kull qasam sabiex tassisti lil popolazzjoni Sirjana. L-Unjoni Ewropea uret li kienet meċċem minn ta' uddim fil-komunità internazzjonali, anki fl-appoġġ umanitarju, anki aċċess umanitarju u anki permezz tal-rezoluzzjoni tal-Konsil tal-ġnus Mauda 31-39 għal azzjonijiet li għedin jappoġġaw rifuġġjati bl-inklużjoni tal-Palestinjani u il-pajiz li għet jilqawm pajiz ġirin kif ukoll biex jiprovdulhom servizzi bażiċi il-ħajja tas-Sirjani u organizzazzjoni fil-ħajja ta' kuljum tagħhom. Għanna ser inkomplu nappoġġaw l-aktar vulnerabli, ġifiri komunitajiet refugjati li ġew sfollati, persuni li din jinsabu f'dawn il-reġuni daqsxejn diffiċli bl-inklużjoni tal-Kristjani li kif għadna fil-Konsil tal-Affarijiet Barranin u kif qalu nhar it-tnejn dawn din jiġu għodejm aktar Emirati. Il-rappreżentanta Olja Sinra Ashton fi stqarriet eh, xokk għal eh, reverendu Franz van der Lucht u l-qtil tiegħu fil-fatt dan kien fatte orribli. Ir-Reverendu Franz van der Lut kien bnidem koraġġuż li kien qed eh, jaħdem fil-belt sedja ta' ta' Homs bħalissa nisa domedin jiġu maħtufa anki għal eh, lati koraġużi tagħhom speċjalment minn Estrismi u minn terroristi organizzati minn Al-Qaida. Aħna se nikomplu naraw li kunem hemm proċess kif suppost li dawn in-nies jiġu fiċċija u jitresqu dim il-qorti sabiex issir ġustizzja, speċjalment sabiex dawk il-persuni l-aktar vulnerabbli u il- dawk li ġelhom jisibruhom f'din is-sitwazzjoni ma ibatu l-konsegwenzi. Grazzi. Grazzi der li hawnhekk kellna seba' emendi u il-votazzjoni ser isir fl-aħħar tal-dibattitu li jmiss. Il-pont li jmiss fuq l-agenda tagħna qed iħares lejn is-sitwazzjoni fil-Korea ta' fuq. Ir-rapporter ser jitkellem u nagħti l-kelma l-Onorevoli Bila għal żewġ minuti.